u huma proposti mhux biss min-naħa ta' servizzi mill-Kumitat ta' Servizzi Legali ma' anke mill-Kumitat ta' Servizzi Legali ta' Parlament Ewropew. Grazzi ħafna Sinjura Fraga, Teves, ehm, il-dibattitu konġunt fuq is-sajt U raba rapporti issa malu il-votazzjoni fuq l-erba rapporti s-sira da f'nofsinar għalek. Senjuri sadu tal-imis ħassir għada, tibda minn disa sassija, un-bat Ikonna sessjoni ta' nofsinhar ta' flaxija wkoll l-aġenda ġiet ippubblikata u hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Illa